Asma għaw kummenti? Nider li mawx kummenti mela il-minuti tal-biraħ approvati. Nixtieq ninforma lill kamra li mit-waqfa ta' sessjoni tal-Parlament li saret fit-18 ta' April li għadda, il-President flimkien mal-President tal-Kunsill iffirmaw 27 47 fil-qafas tal-proċedura leġislativa ordinarja skont ir-regola 78 tal-regolament tal-Parlament. It-titli ta' dawn l-atti ħajkunu ippubblikati fil-minuti ta' din is-sezzjoni ta' din seduta. Issa l aġenda jajat il-ħatra tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew. Jina rnajt li jina irċivej dawn il-kandidaturi Onorevoli Barli, Ber, Bizzotto, Castaldo, Charazova, Onorevoli Dobrev, Onorevoli Autala, Onorevoli Utazari, Onorevoli Ujaroka, Onorevoli Karas, Onorevoli Karaja, Onorevoli Kopac, Krasnodevski, McGuinness, Papadimulis, Silva Pereira u Viland il-kandidati konfermaw li li huma jaċċettaw in-nomini rispettivi. Mela, eja nibdew il-votazzjoni. Il-votazzjoni ta' l-ewwel l-ewwel votazzjoni nixtieq ninformakom dwar xi eh, modalitajiet L-ewwel net li dawk li għamlu l-iskrutinju li kienu dawk li jintużaw għall-elezzjoni tal-President nixtieq nistidinkom li tieħdu postkom ħdejn il-kaxxi tal-voti. Kulħadd jgħat preżenti għaw xi nieqes? Onorevole Philips sta arrivando. Altri?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 aħna rridu naħdmu skont l-artiklu 17 wieħed tar-regolament tagħna rrid ikollna eh, votazzjoni bi skrutinju segret. Mbagħad ngħaddu għall-elezzjoni. Mela fl-ewwel jiġu jiġu eletti sa 14 il-deputat skont eh, l-ammonti li jkunu rċivew ta' voti il-kandidati li jkollhom maġġoranza es assoluta tal-voti li jkunu intefaw jekk in numru ta' kandidati elett huwa inqas minn numru ta' siġijiet li jridu natu il-postijiet ngħaddu għat-tieni votazzjoni bl-istess metodoloġija biex natu il-postijiet li jkunu t-tfadal. Umbagħad jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni ikunem il-votazzjoni l-elezzjoni bil-votazzjoni maġġoranza għall-aħħar postijiet. U jekk daw ma jintlaħqu xumbat jiġu eletti l-kandidati aktar anzjani. Isset jitqasmu. Il-Onorevoli Getta, jew Getta, jrid imur fil-kaxxa tal-voti LM. Hemm qiegħed, hemm qiegħed, tajjeb wisq. Onorevoli, eh, għandek point of order? Iva, President. 61% tal-MPs huma ġodda għandu jkollna opportunità li nkunu nafu min huma dawn il-kandidati ta' viċi presidenti Nistaw għall-inqas ikonna stqarrija qasira minn għandhom għalfej qed jippreżentaw ruhom, jiena naf il-kandidati tal-grupp tiegħi, imma ma nafx il-kandidati tal-gruppi l-oħra, grazzi. Eh, la sua osservazzjoni. Grazzi, il-kumment tiegħek li nfakkar li il-konferenza tal-presidenti iddeċidiet li dan jiġi permess biss l kandidati għal presidenza u mhux il-viċi presidenti u huwa għalhekk li għamma minni dan u ma daħalniex fl-aġenda. Issa nixtieq nitlob l-whisjers li jikkonkludu it-qassim tal-skedi u tal-envelopes. Issa għanna 14 il-Viċi President, kull deputat għandu massimu ta' 14 il-vot. U nixtieq infakkarkom li tridu tivvotaw minn tal-inqas tmien kandidati. Għax jekk le, il-karta tal-vot tagħkom tispiċċa e, mhux valida. Ovvjament, ma tistawx taqbżu l-14 Wanka f'dan il-każ il-vot jispiċċa mhux validu. Il-votazzjoni hija miftuħa. U ħaniqfu biex eh, nevvotaw. Il-votazzjoni tajba. Allora, la votazione è chiusa, invito gli... Votazzjoni maluqa, nixtieq nistieden il dawk li tagħmlu is-sorveljanza biex ehm, biex jibdew joddu l-voti. Verrà komunikata kon il suon. Mela seduta hija sospiża u mbagħad tisimgħu il ampiena meta jkun żmien biex tiġu lura. Grazzi.